nifraħlek għal dak il-diskors nalqu id-dibattitu nivvotaw nar l-erba f'nofsinhar. Nixtieq ngħidilkom ukoll, sinjuri, li s-seduta li s issir għada 11 ta' Marzu 2014 fit-8 u nofs ta' filgħodu sa' satejn u mbagħad mit-tlieta sal-11 ta' bil-lejl l-agenda issibuha fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta hija mitmuma u nawguralkom lejli tajjeb.